Kolleghi, eh, comunico di aver ricevuto dal Consiglio. Kolleghi, nishtiq narafkom li ġevena mill konsil pożizzjonijiet li ġew adottati mal-ewwel qari flimkien ma' raġunijiet li waslu sabiex il-Kunsil jadottom u l-pozizjonijiet tal-Kummissjoni. Tit li ser jiġu ippubblikati fil-minuti ta' seduta tal-lum l-iskadenza ta' tliet xhur illi għandu l-Parlament sabiex jistabilix il-pożizzjoni tiegħu jibda jott minn għada it-tlieta ta' April 2014. Ora l'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole Zalewski eh, sulla Issa għanna il-rapport ta' l Zalewski dwar it-naqqisi u l-eliminazzjoni ta' dazzi ta' dwana fuq